parlament Ewropew. Jina kuntent ħafna illi kelli l-opportunità li nipresjedi seduta għall-ewwel darba fit-terminu tiegħi. Nirringrazzja lis sur Kummissarju għall preżenza tiegħu u tal-kummenti interessanti. Nirringrazzja lill interpreti u l-amministrazzjoni. Nirringrazzja lil kulħadd u lejl it-tajjeb għalhekk nara is-seduta.